sedi tal-Unjoni Ewropea. Issa se nkomplu bi dikjarazzjoni tal-vot dwar l-attivitajiet ta' riċerka fi ġlida kontra l-Malt neurodeġenerativi l-Onorevoli Kuntis għal-minuta. L-Onorevoli Kuntis non mi pare sia presente. Ma jidilix li jinsapaw l-Onorevoli Kuntis għalek nkomplu għaddejjien fuq il-rapport tal-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew. L-Onorevoli Kristina Morbajk talbet biex titkellem. Tinsapaw? Nek beszélni. Az Európa... Grazzi, nishtiq nitkellem bl-Ungeris. Il-rapport tal-Ombudsman Ewropew ma jirreflettix l-esperjenzi li jena kelli fl-Ungerija. fl fl ungerija bħala attivista favur id-drittijiet tal-bniedem dan ma jitkellimx dwar l-avvenimenti li ġraw fil-ħarifa tal-2006 meta l-Pulizija Ungeriża attakkat persuni qed jipprotestaw b'mod paċifiku l-Unjoni Ewropea baqgħet fama midbu u ma lisna tebda kelma dwar il-fatt illi l-Pulizija għada tiffitta lil dawn in-nies. ħaġa legali. Din l-attitudni passiva tal-Unjoni Ewropea waslet għas situazzjoni fejn 13 l-attivist minnaħa tal-oppozizjoni għedin taħt arrest tal-waqt ukoll. Dawn minħabba li pruvaw jikxfu każijiet ta' korruzzjoni mill-gvern li hemm bħalissa ġrattijiet tal-bniedem tagħhom qed jiġu miksura il-gvern Ungeris qed jaqbad u jadmi fuq dawn id-drittijiet tal-bnedmi meta ikunem hemm opponenti fin-nofs kien hemm riċerki li saru u sħarriċi ġew konfiskati computers mingħajr ma ġew imħarsa drittijiet ta' dal-persuni. Dawn l-avvenimenti għadhom għaddejjin u ġraw aktar minn darba mingħajr mal unjoni Ewropea wieġbet għal dak li ġara. Tajjeb, il-minuti ta' din is-seduta ser ikun sottopost għal approvazzjoni tal-Parlament kif ikonna seduta li jmiss plenarja. Jekk ma' lebda kummenti, nixtieq ngħid illi s-seduta tal-Parlament Ewropew spiċċat nixtieq ilkom l-aqwa.